kumpaniji jistaw ċaqalqu l-reġistrazzjoni tagħhom minn pajjiż għal ieħor mingħajr ma jimplementaw regoli eh, biex jagħmlu sempliċement aktar profitti u eh, fitxu forsi eh, xi mm, protezzjoni soċjali u ambjentali aktar baxxi f'pajjiżi oħra Eh, drittijiet ta' konsultazzjoni u tal-protezzjoni huma importanti ħafna u dan jipprovdi l-fiduċja. Minkejja ċirkostanzi diffiċli ħafna, il-rapporter eh, Evelyn Regner kella suċċess meta xi ħaġa mhux regolata se tinbidel f'xi ħaġa regolata u dan ir-rapport dettaljat fuq l-effetti ta' ristrutturar ukoll mm, għall-istaff ukoll jindirizza l-effetti tal-impjiegi tagħhom. Hemm klawżola kontra l-abbuż ukoll. U jekk hemm dubju dwar xi raġunijiet għaliex eh, se ssir xi forma ta' ċaqliq, dan se jwaqqaf kumpaniji eh, eh, l-ekkim sejħa matchbox companies biex iċaqalqu minn posta l-liħor. Iżda Ehm, dan ma kienx dan il-parlament li għamela dan, dan u kienu l-istati membri, il-gvernijiet tal-istati membri li waqfu il-protezzjonijiet. Din l-awla il-parlament ħadem eh, b'mod eh, bejn il-partiti kooperazzjoni bi standards minimi għal informazzjoni parteċipazzjoni u rajna li kienem zbilanċ bejn drittijiet soċjali ta' ċittadini u drittijiet tal-kumpaniji Il-test li se nivvutaw fuq għada huwa l-ewwel pass għal sistema bbażata fuq ir-regoli. Jina se napprova dan it-test iżda għandna bżonn ta' qafas. Eh, direttiva għafas għal determinazzjoni fl-Ewropa. U hekk kif dan huwa l-aħħar darba li jiet nitkellem eh, f'din l-awla jiena nixtieq. Nirringrazzja lill kollegi kollha eh, li kelli l-pjaċir naħdem magħhom. Grazzi. Grazzi. Grazzi u lek kull suċċess għal futur. Issa naddu għal gwe eh, l-onorevoli Shidervan. Grazzi ħafna. Signora President, eżis kollegi, l ewwel net xtaq nirringrazzja l-rapporter u xedo rapporters u koll għal-ġlida taħħon kontra l-evazjoni tat-taxxa u għad-drittijiet tal-ħaddim għazda sfortunatament nishtenejt li għal darboħra test tajjeb ħafna min-naħa tal-Parlament iddajjef fit-trialogu. U dan bħala riżultat ta' numru ta' proposti li saru minnaħa tal-Kunsil u l-Kunsil laqas bis taw. Irridu nipproteġu id-drittijiet tal-ħaddiema tagħna. Dubju dwar il dispożizzjonijiet dawk id-dispożizzjonijiet eh, saru aktar u aktar diffiċli, iżda għandna bżonn regoli ċari biex eh, nevitaw l-kim sejħa letterbox companies u l evażjoni tat-taxxa il-politika hija li jkun hemm aktar mobilità, tingħat aktar mobilità l kumpaniji iżda l-individwi wkoll għandhom inqas u inqas drittijiet u għalhekk aħna eh, fuq eh, din naħa fuq il-xelluk tal-kamra nitolbu għal direttiva qafas li se tipproteġi drittijiet tal ħaddiema Grazzi. Grazzi. Ħafna. Eh, Sur Xedovan issa qed nota L-Onorevoli Zvoboda. Eh, minix qed naraħ hawnhekk allura ngħaddu għall onorevli Radef għandek minuta u nofs jekk jogħġbok. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми... Grazie ħafna, President, Komissarju, kollegi, jina kontent ħafna li għawnek qed niddiskutu dan l-att leġislattiv li huwa parti mill liġi tal-kumpaniji fl-Europa. U jina nishtiq nifraħ l-rapporter anka l-kummissarju li għaliex semat l-ħna tana għall-armonizzazzjoni transkonfinali fir rigward tal-konverzjoni u divizjoni tal-kumpaniji ma nistawx ninsew illi l-prinċipju ewlieni huwa li naffaċilitaw il-kumpaniji eh, primarjament li l-intrapriżi zarru medji meta huma jidħlu għal konverżjonijiet u diviżjonijiet eh, transkonfinali u dan irid isir mod effiċjenti. U din id-direttiva se tiffaċilita l-effiċjenza tal-kummerċ Ewropew. Il-fitness checks regolatorji nemmen li fiħdan il-qafas legali kollu tal-Unjoni Ewropea u l-miżuri kontra l-abbuż kollha se jippermettu l-awtoritajiet nazzjonali biex issaħħu l-operazzjonijiet tagħhom meta l-lan ta' dawn il-kumpaniji huma abbużivi. Eh, l-ħakna bilanċ bejn il-ħolqien u reġistrazzjoni u l-interessi leġittimi ta' shareholders u impiegati. L-impiegati għandhom bżonn ikunu informati b'mod adegwat dwar il-konsegwenzi tal-operazzjoni tal-kumpaniji li jaħdmu fihom u drittijiet tal-min għandu l-isma, minoranza tal-isma għandhom jiġu protetti u koll. Fl-istess ħin, kredituri se jkollhom garanziji ċari ħafna dwar il-liħ li sejqala u kol. Grazzi. Grazzi l-onorevoli Radef. Issa temmejna il-lista tal-kellima u mannix eh, kellima taħt il-proċedura KHDI. Allura għanaddu għal-Komissarju Ġerova. Eh, Komissarju, eh, President, Grazzi kollegi tal-interventi tagħkom tal-kummenti pożittivi għalikom illi enfasizzajtu il-bżonnijiet tar-regoli għall mobilità tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u ċertezza legali aktar b'saħħitha l-intrapriżi żaru medji u ma dak li ridna, ridna li noħorġu bil-leġiżlazzjoni li tipprovdi li tagħti eh, kumpaniji li tissigura il-drittijiet tal-impjegati u tal-detaturi tal-isma u biex ma ux l-kem sejħa letterbox companies jew inkella jessir l-evazjoni tat taxxa li hija li forsi tista' tkun permessa permessa din il leġislazzjoni Dan huwa xogħol kumpless ħafna u rrikjeda ħafna mill-esperjenza tagħna u rida politika bħalma semmej diġa fil-bidu u xtaqt ukoll li tapprezzaw mhux biss li naħdmu flimkien fl-ispirtu ta' kompromess tajjeb iżda wkoll li ħdimna taħt ejja nsejħula pressjoni e, fuq il-ħin minħabba l-mandati tagħna u rnexxielna. Allura grazzi ħafna tal-kooperazzjoni jiena naħseb illi flimkien e, t proposta tajba u bilanċjata u nittama tassew li għada eh, se jkollna it-timbru fuqa b'vot pożittiv minn din l-awla. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju Jurova. L-Onorevoli Regner, il-rapporter, ek joġbok. Sur President, Signora President, kull min eh, ja fil liġi Ewropea eh, fuq tal-kumpaniji għandu bżon nifs tajjeb ħafna eh, kif nindirizza l-kwistjoni tal-liġi eh, tal-kumpaniji Ewropej naf li rridu noħolqu standards tajbin għall-Ewropa kollha kemm ilha li qed naħdmu bla waqfien sa l-aħħar ta' din leġislatura sabiex nkunu nistgħu Eh, intemmu s-suġġett u nixtieq nirringrazzja propju lill kummissarju kif ukoll it-tim kollu tan-negozjati tal-Presidenza Rumena nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporteurs ukoll li kienu kostruttivi ħafna. U lill-assistenti kollha tagħna l emilja u l-Sabrina. U permettu li nieħu l-aħħar minuta biex ngħidilkom Iva. Iva tassew ksibna ħafna. Iżda l-pass li jmiss għandu jkun dan din id-direttiva qafas għanna bżonn ta' strument orizzontali għal ħaddiema, konsultazzjoni u informazzjoni fuq livell Ewropew u l-ekkim sejjaħ escalator, eh, taraċ biex nkunu nistaw nkunu flessibli għal bidliet eh, korporattivi eh, li dejjem kull ma jmur qed jinbidlu. Grazzi. Grazzi ħafna rapporter. Issa dan din id-diskussjoni importanti tassew eh, jamalu għal votazzjoni s sirada issa ngħaddu għal punt li fuq l-aġenda tagħna u il eh, viċi il-rapport ta' Zġiswaf Krasnodemski fuq il-Fond Ewropew tad Difiża sa ngħaddi għal rapporter eh, l-Onorevoli Krasnodemski għal erba' minuti. Grazie ħafna, Signora President. L-ewwel nett xtaqt eh, Nirringrazzjakom tal-li rnexxilna fl-imkien wara ħafna eh, diskussjonijiet tliet trialogi għamilna l-ħakna ftejm li se nivvutaw fuq għada. Din ma kienx xi ħaġa sempliċi. Kien hemm ħafna dubi fuq dak illi Ehm, kellna dubji li forsi ma kienux eh, bazati fuq eh, affarijiet, hemm bosta kontroversi li għadhom għaddejjin. Illi hija xi ħaġa sorprendenti li għaliex gruppi bħal dawk li propju kontet nipprova eh, niġġustifika fi trialogi tal-kollegi mm, co-rapporters mill-partit tal-ħodor l-onorevoli Martin Jider li l-ħakna ħafna iżda l-kollegi li deru pjuttost kuntenti bil-kompromess illum qed jitfaw id-dubju fuq dak li l-ħakna. Jina nemmen li hemm żewġ problemi li dejjem hemm kwistjonijiet etiċi u kwistjoni oħra marbuta ma' l-atti delegati u koll. Mela tiħor kien hemm id-dubji fuq il- Fond Ewropew tad Difiża kux jinfluenza l-relazzjoni tagħna transatlantiċi, relazzjoni tagħna man NATO li huwa l-alleat prinċipali tagħna għal sigurtà marbut ma' sigurtà tagħna Ewropea. U dawk id-dubji nemmen li eh, l-tqajmu min-naħa tal-xelluk ta' din l-awla kif ukoll miċ-ċentru u l-emin ta' m'għandhomx bażi. Jiena nemmen illi il-ftehim parzjali li ntlaħa eh, li ġib bbażat u konfermat bil-miktub mill-Kunsill illi l-Kunsill ħossu responsabbli għal dak kollu li vvutajna minn rappreżentanti tal-Soċjalistu tal-Ħodor eh, ikkonfermaw ukoll illi iż-żewġ naħat u nittam ukoll il-kummissarju kienet kuntenta wkoll mill-ftejim li ksibna. Fil-qosor, Forsi tejn dwar dak li ksibna li kienu importanti għal-Parlament il-ġestjoni diretta tal font mill-Kummissjoni Ewropea, il-budget għal teknoloġiji nuqqas tal-limitu fil-analizi tal-nefqa il caps. u ħafna kummenti, ħafna negozjati marbuta mal- kontrolli etiċi tal-finanzjamenti ta' dawn il-proġetti. U hawnhekk xejna l-bosta kwistjonijiet li forsi indirizza l-Parlament li eh, fosthom li idp Għalli għu importanti però fl-aħħar mill-aħħar li kien hemm eh, test eh, li jirreferi eh, li jelimita l-entitajiet kontrollati mill-istati membri ċerta azzjonijiet li nħoss li huma importanti li huma preżenti wkoll dan test u da jifna wkoll daw il bizzat ta' uħud mill-kollegi li qed nitkellmu dwar l-appoġġ tal-kummerċ tal-industrija eh, tad-difiża Ewropea hemm numru ta' eh, klawżuli klawzuli li ġew eliminati li setgħu eh, jiġu mifmuma f'dak il-mod. Maħniex qed nitkellmu dwar il-militarizzazzjoni tal-Unjoni jew xi miri oħra, hija l-appoġġ tal-proġetti Ewropej komuni fil-fazi tal-iżvilupp u r-riċerka. L-iżvilupp u r-riċerka huwa importanti ħafna u dan se e, jgħina biex nevitaw id-duplikazzjoni ta' xogħol u dan il-fond se jaħdem e, propju e, biex nipproduċu l prodotti tad-difiża tal-ola kwalità u naħseb li dan huwa dak li huwa l-aktar ħaġa importanti, ovvjament ma rnexxilniex u din hija xi ħaġa kontroversjali nemmen, iżda dan huwa l-karattru ta' dan il-fond. L-att delegat eh, però raġunijiet qabilna però eh, minħabba l-karattru ta' dan il-fond minħabba l-aspetti operattivi wkoll sabiex eh, nirrifjutaw l-atti delegati. U hemm numru ta' affarijiet li għadhom pendenti, però, Signora President, ħani għafaw jidirli illi zammejna dawn l-elementi kollha li kienu importanti kemm għal kritiċi ta' lemin u ta' xelluk ta' din l-awla. Grazzi. Kiitokset esittelijalle. Ja seuraavaksi puheenvuoros. Grazzi ħafna l rapporter issa fisem il-Kumitat tal-Affarijiet eh, Barranin għaddu għal David McAllister għal minuta. President, bil-Fond Ewropew tad Difiża aħna ħankunu qegħdin nagħmlu passi l quddiem kbir ehm, għall kooperazzjoni tax-xiri ta' tagħmir ehm, militari u jkollna difiża aktar effettiva bħala rapporter mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin xi ħaġa importanti ħafna għalina hija li jkollna bażi tajba għal kooperazzjoni aħjar kif ukoll noħolqu eh, politika ta' sigurtà u netwerk aħjar tas sistemi nazzjonali. Dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu innaqsu n-numru tal dawn is-sistemi jkunu aktar effiċjenza fil-użu tal-flus tal-ċittadini tagħna ħankunu qegħdin intejbu l-kapaċitajiet ta' difiża tagħna u nżidu l-protezzjoni għaċ-ċittadini u allura għal din ir-raġuni nixtieq nitlob lill-membri kollha sabiex jivvutaw favur għada. Grazzi ħafna, Sur McAllister, issa fisem il-Kummissjoni ngħaddu għall kummissarju Bjankowska. Grazzi ħafna President, membri nixtieq nirringrazzjakom tal-opportunità niddiskutu l-IDF il-Fond Ewropew għad-Difiża ċerta li din ħatkun eh, xi ħaġa li ħadd biddel l-affarijiet minħabba li għandna naqsa mekkaniżmu fl-Ewropa. Minn Ġunju tas sena l-oħra kien hemm xogħol intensiv fitre u anke fit-trilogu illum għandna ehm, ftehim parzjali mill-ewwel qari li nittama li fil-Parlament ħajvota favur għada. Din hija Eh, kwistjoni importanti ħafna l-Unjoni ta' Difiża tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja mill-bidunet lill-tim ta' negozjati mill-ITRE kollha kemm intom kontu dedikati ħafna u għalhekk nirringrazzja wkoll lir-rapporter eh, l-Sur Kradudebski, il-kollegi kollha, Sur McAllister, nirringrazzjakom kollha l-IDF minnaħa waħda se tkun se jkun qiegħed jgħin l-awtonomija tal-Unjoni Ewropea biex intejbu l-kapaċitajiet tad-difiża imma anki nkunu qed intejbu l-nefqa tal-ċittadini billi nżidu aktar kooperazzjoni. Bl-IDF ħankunu qed nużaw il-budget tal-Ewropew biex ikollna proġetti aħjar iktar kooperazzjoni u difiża, iktar kompetittività u nimxu mal-potenzjal tal-industrija tad-difiża fl-Ewropa. Hekk inkunu qegħdin inżidu l-awtonomija teknoloġija teknoloġika tagħna u nagħtu ċertu sikurezza u sigurtà mhux kontradizzjoni man NATO imma anzi nikkomplementaw. Itre qablu illi indaħlu ċertu affarijiet illi eh, l-Parlament għandħadem għalihom nixtieq insemmi uħud minnhom li diġa' semma r-rapporter imma tajjeb li nsemmuhom mill-perspettiva tal-Kummissjoni. L-ewwel nett ir-regoli tal-Unjoni Ewropea jiġu applikati ehm, għabbażi tal-kompetizzjoni, ħajkun hemm governanza eh, tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk il-budget tal-Unjoni Ewropea ħajkun involut u allura importanti li implementaw il-fond indirettament. Irridu wkoll insaħħu il-kwistjoni tal-eliġibilità tal-fond u hawnhekk ir-regola hija waħda ċara għandna niffinanzjaw kumpaniji bbażati fl-Unjoni Ewropea li qegħdin jirrispettaw il-kundizzjonijiet tas-sigurtà, is-sigurtà tal-provvista tal-informazzjoni u eh, ma jkunx hemm trasferimenti tal-arfin mill-Ewropa. Aħna maħniex qed nwaqfu xi alleanzi imma nixtiequ niżguraw illi l-interessi tal-Unjoni Ewropea nipproteġuhom dawn id-dispożizzjonijiet huma simili jekk mhux identiċi għal dak li qed jaħdmu bihom il-kumpaniji fir-riċerka u l-iżvilupp ma' pajjiżi terzi. E, e, aħna wkoll qegħdin ninċentivaw il-regoli speċifiċi u nippromovu l-parteċipazzjoni tal-kumpaniji żgħar u medji L-DF mhuwiex qed hemmhekk biss għal gruppi kbar industrijali eh, imma qed nitkellmu fuq kompanji oħra madwar l-Ewropa u aħna nixtiequ nżidu il-katina ta' difiża. Ir-raba punt fit-tekst legali nistgħu naraw illi l-azzjonijiet iridu jimxu f'konformità mal liġi tal-Unjoni u internazzjonali dejjem skont il-prinċipji etiċi li nsibu. E- ek kif ġiet mitlub mill-Parlament, il-Kummissjoni ħat tkun ta' gwida għall-applikanti u anke għall-esperti indipendenti li ħajkunu qed jagħmlu screening tal-etika. E- e- Il-fond ukoll se jkun qed jeskludi azzjonijiet fuq l-iżvilupp tal- armi autonomi minn armi hemm kontroll. U importanti li jkun hemm innovazzjoni, ħajkun hemm 8% tal-budget għal teknoloġiji eh, u kif kemm il-Kunsill u l-Parlament qegħdin jaqblu fuq dan. Jiena nemmen illi t-tekst ta' kompromess qed jagħti soluzzjoni sodisfaċenti il-programm ultanwali kif ġim semmi rapporter se jiġi adottat mill-taxxa implementattiva dana biex nkomplu nejnu il-xol tal-program u l-Kommissjoni l-est li tiġi fil-Parlament biex tiddiskuti kif għaddej il-program. Dan il-programm mhuwiex uniku jew speċifiku għad-difiża għaliex hemm programmi oħra ta' fondi li jużaw il- taxxi ta' implementazzjonijiet illi eh, ġew adottati mill-Parlament. Nirringrazzjakom. Grazzi tassew lill-Kummissarju Bjankowska. Issa mill-Kumitat tal-Baġit ngħaddu għal Alan Lamassur. Għal minuta, grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju, kollegi, fissem il-Kumitat tal-Baġit jiena nixtieq nawgura lil dawk kollha illi għenuna biex nilħu dan il-ftehim parzjali nixtieq nirringrazzja lit tim tal-Parlament u lil Kummissarju, dan huwa proġett innovattiv ferm eh, DDF u taħt li FF. Aħna dejjem ħdimna sabiex inkunu nistgħu nibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea u jien qed gost ħafna illi qed jingħataw ir-riżorsi adekwati anke fl-investimenti u li ħad tiġi kkonfermata fil-plenarja għada qed nħogost li dan il-proġett qiegħed jagħti messaġġ ċar għaliex dan huwa fil-qalba tal-eżerċizzju tas-sovranità tal-Istati Membri. Dan il-fond juri illi t trasferiment tal-Unjoni għall kompetenzi tagħtina iktar sigurtà eh, binqas spejjeż baġitarji. Grazzi. Grazzi ħafna sur la massur. Issa fissem il-PPE ngħaddu għal Françoise Grostet. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kummissarju, kollegi, dan huwa l-aħħar diskors fil-Parlament Ewropew wara karriera ta' 25 sena u jiena qed nħoggosra nitkellem fuq il-dan il-Fond eh, Ewropew għad-Difiża għaliex din hija għoda li tista' tgħin l-integrazzjoni Ewropea bl-iżvilupp u l-integrazzjoni dan huwa mument storiku. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter eh, is-sur Krasnodebski u nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Kummissarju talli għenitna biex nilħqu dan il fi żmien pjuttost qasir kien għal ħafna żmien kien hemm dewmien biex naslu għal politika fil-qasam tad difiża u issa finqas minn tliet snin innexxielna e, e, nilħu din il-ħaġa li tant kienet tidher diffiċli. Naħseb li konna kostruttivi ħafna biex e, naslu għal dan il-ftehim u fil-parlament illi jmiss ħajkunu qegħdin jaħolqu l-budget bejn 2021 sa l-2027 ta' 3 biljun euro rridu niżguraw illi Ikollna l-aħjar eh, mill-iktar kumpaniji innovattivi. Dan huwa fond illi qed jirrispondi għat ħassib taċ ċittadini tagħna li jixtiequ li jkun hemm kontrolli budgetarji ma jixtiequx li jkun hemm dawn ir-robot killers u hemm dawk ukoll illi qegħdin jippruvaw fixklu il-futur tal-industrija tagħna u s sigurta ta' ċittadini. Dan huwa mod ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' timxi bl-awtonomija tagħha u jkollna kapaċità għal iktar indipendenza b'kanali ta' fondi eh, U din l-autonomija wkoll hija importanti ħafna foqsma oħra bħal pereżempju l-ispazju, is-saħħa, l-enerġija, l-ikel u ovvjament fis-sigurtà u d-difiża. F'dinja illi dejjem aktar hija dejjem aktar instabbli, importanti illi inħarsu lejn is-saħħa tal-Unjoni tagħna u għalhekk għandna bżonn saħħa eh, eh, fl-Unjoni biex nidefendu ruħna u eh, nkunu ċerti li kollna sigurtà f'din id-dinja globalizzata. Grazzi ħafna, Sinjura Grostet. Fil-futur kif qed inti Nixtieq nawguralek għal futur għaliex kif qed inti din dan huwa l-aħħar intervent tiegħek fl-emiċiklu. Grazzi. Issa ngħaddu għal-kelim li jmiss sur Edward Martin għall-Sandi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ovvjament jiena nifhem illi il-Kommissjoni huma kuntenti għaliex ħadu dak li xtaqu ma rixtaqux li jkun hemm delegati. Issa hawn min jaħseb li dan huwa punt tekniku ma ma naħsibx li huwa hekk. Din hija kwistjoni ta' kontroll mill-Parlament. Hawnhekk qed nitkellmu fuq 13 il-biljun fuq kwistjoni ta' sensittiva u forsi hawn min jaħseb li dan huwa dettall. Jiena nixtieq eh, nappoġġa l-emendi li ħajtresqu għada, speċjalment fuq artiklu 7 fuq l-etika u l-proibizzjoni ta' ċertu eh, armi. Ma jistax ikollna referenza għal liġi internazzjonali biss għaliex din hija ambigwa. Pereżempju, Għalli kien nitkellmu fuq il-fosfru għaliex din hija xi ħaġa li tiġi użat għal ċertu sistemi, imma jekk jiġi użat b'modi oħra, dan jista' jkun qed jikser il-Konvenzjoni ta' Ginevra. U dan ġiet ġie użat kontra il-nies ċivili. U hemm ċertu atti eh, kriminali fil belġju ma mbagħad mhumiex koperti bil-liġi internazzjonali għal dak li mhux eh, projbit u awtorizzat imma rridu nikdbu l-lista Eh, ta' armi li ma nixtiequx li l-Unjoni Ewropea tinvesti fihom. Imbagħad fuq l estenzjoni tal-armi mhijiex aċċettabbli li l-Parlament japprova dak li jixtieq il-Kunsill jiġifieri li din taqa' taħt id-diskrezzjoni tal-Istati Membri. Le din tmur kontra t tmien kriterji li insibu fil-ftehim tal-2008 l istati membri kollha rratifikaw il-konvenzjoni intom taħsbu li forsi dawn huma dettali imma nemmen li dawn huma kwistjonijiet importanti immens. Grazzi ħafna, Sur Martin. Issa għall-għalde għanna lil Dominik Rike. Għan żewġ minuti. Sinjura President, Kummissarju, eżis kollegi, L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil Sur Krasnodebski, rapporter tagħna għax-xogħol eh, tant eh, eċċellenti u b'ħafna paċenzja li għamel. Jiena nixtieq immur lura għal dettalji tekniċi li tresqu mill eh, rapporter u l-kummissarju. Jiena nixtieq nenfasizza kemm hu importanti li dan il-progress se jkun meta niftakru fl-1954 fejn il-Kumitat tad Difiża Ewropea ehm, kien falla dak iż-żmien u mbagħad terġajna dwarna għall komunità u issa qegħdin noħorġu l-ewwel elementi. Dan huwa sinjal ta' fiduċja u solidarjetà bejn il-nazzjonijiet Ewropej. Hekk ma jkunx hemm duplikazzjoni fir-riċerka u żvilupp ukoll fil-qasam tad-difiża u anki l-ekonomija ta' skala l-ambjent barra mill-frontiera wkoll huwa eh, wieħed instabbli u allura rridu ntejbu s-sigurtà tagħna aktar għalhekk il-qafas Ewropew huwa importanti b'hekk il-loda jiġu użati tajjeb li mhix kwistjoni budġetarja imma dan huwa pass importanti għall-integrazzjoni biex nimxu l qudiem Jiena jiddispjaċini nara l-elementi qed jitressqu blan illi jfixklu l-ftehim li ħana fit-trilogu u l-progress illi għamilna waqt it-trilogu. Suġġett li għandu tant importanza ovvjament għandu bżonn ta' ħafna riżorsi u għalhekk nixtieq nitlob il dawk li jemnu fl-Ewropa sabiex eh, jaħsbu li f-difiża hija kwistjoni sensittiva. Nixtieq Ewropa li tipproteġi l ċittadini tagħha. Ejja nappoġġjaw dan il-fond u dan ikun l-ewwel pass għad-difiża Ewropea ejja nappoġġjawha għal benefiċċju taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Rike, issa fissem il-gwe għandna lill onorevoli Mattias għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Dan huwa suġġett komplikat. L-investiment huwa tajjeb imma 3 biljun euro fil-fond Ewropew għad-difiża u ifisser illi investu 3 biljun f'proġett Ewropew Dan mhumiex flus li jistgħu jiġu użati għal ħajja ta' ċittadini tagħna. U mhux se noħolqu eh, għax nitkellmu fuq armi aħjar, jiġifieri qed nitkellmu fuq xiri ta' armi li qed nsemmuhom bħala riċerka u żvilupp in-nies iridu iktar drittijiet fl-impjieg tagħhom, iridu servizzi pubbliċi, futur sostenibbli xejn ma ħajwaqaf lill istati membri fl-Ewropa biex joperaw volontarjament fid-difiża u allura ma nasibx li għandna bżonn eh, dan il-budget illi m'għandux jaqsam mal-miri tat trattati tagħna. Din ħat iswina ħafna iktar minn 3 biljun euro fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Grazzi. Issa fisem il-grupp tal-ħodor ngħaddu għall-onorevoli Betty Butikofer. President, Kummissjoni, kollegi. Li naħdmu flimkien fl-Ewropa u li nsibu difiża komuni huwa punt ta' tluq eh, għall-argumenti tiegħi. Għal din ir-raġuni il-fond ta' difiża eh, fl-Ewropa jista' jkun pass il quddiem imma waqt dawn in-negozjati aħna ma laħaqniex dak li seta kien eh, possibbli għaliex jkun hemm xorta waħda nuqqas ta' effiċenza u duplikazzjoni fil-użu eh, tal-armi. Il-fatt li tlifna din l-opportunità mhijiex tort tal-rapporter, infatti nixtieq verament nawguralu għaliex vera mill biċċa xogħol tajba u ħadd gost naħdem miegħu jiena wkoll. U anke li tlabna l-affarijiet eh, b'mod realistiku lin nato Is-Sur Rick eh, u s-Sinjura Grostet. Isom qegħdin jirrappreżentaw l-industrija tal-armamenti fi Franza. Dak li għandna issa huwa fond ta' difiża bil-dispożizzjonijiet ta' etika li eh, eh, bilkemm qed nindirizzawhom il-fond ta' difiża kif qal istajjeb is-sur Martin se jiġi implementat mingħajr kontroll tal-Parlament qed nitkellmu fuq 13 biljun fuq żmien ta' seba' snin. Dan jfisser li jekk ħajkollna aktar esportazzjoni tal-armamenti. u ħajkun hemm inqas saħħa fil-Parlament li huwa skandlu. M'għandux ikun hemm eh, flus għal killer robots imma dana mhuwiex biżżejjed u għalhekk aħna mhux se nkunu qegħdin nappoġġjaw din u nixtieq nagħti twissija kontra l-ideoloġija tal-awtonomija eh, strateġika dawk li qegħdin jippruvaw jiddefinixxu l politika Ewropea qed jitilfu il-sens tagħha u jixtiequ biss li l-affarijiet imorru tajjeb. Grazzi ħafna Sir Butikofer issa fisem naddu għalli e FTD Sur Bolok. Sinjura President, sabiex nipproteġu u niddefendu ċittadini Ewropej kif ngħidulhom aħna il- besibna il ndaħdu dan il-proġett ta' 13 biljun euro biktar teknoloġija, ta' komunikazzjoni ta' satellita, sistemi ta' twissijiet bikrin u sistemi ta' monitoraċ li l-Unjoni Ewropea qed wassal għal Unjoni totalitarja u eventwalment ukoll waħda militari. Il-Kummissjoni qiegħda tipprova tressaq dan il-proġett taħt perspettiva ta' paċi imma waċar ċar illi l-Unjoni Ewropea u l-appoġġaturi tagħha għandhom f'moħħom li jkun hemm armata. E, Il-President Franċis Macron tkellem favur armata li tiddefendi l-Ewropa kif jista' jkollna e, proġett militari li jinvolvi 27 stat membru u 24 pajjiż. Bħal ma kienet qalet il-Prim Ministru tagħna Margaret Thatcher m'għandek sors ta' flus ħlief dawk il-flus li għaqilaw il-nies. La darba jkun hemm kriżi tal-euro, jkun hemm tnaqqis tat taxxa biex ikun hemm tkabbir l-Ewropa għandha tinkwieta fuq it-ħassib ta' ċittadini minħabba li hemm noqqas kompetittività, il-carbon leakage u l-qat il-armata pan Ewropeja tkun l-ikbar disastru Ewropew aħna mhux l-Istat Uniti ma nistgħux ninnaqdu eh, eh, b'dan il-mod. Dan l-aħħar kien hemm il-votazzjoni għal Brexit u l-gvern eh, kontra l-Ewropew li jwaqfu l-integrazzjoni federalista. Sinjura President, jiena ma nistax nemmen kif numru ta' burokratiċi qed jaħdu deċiżjonijiet fuq id-difiża fuq il-gwerra u l-paċi. Il-kollegi tiegħi huma kontra din l-Armata Ewropea u nittama li l-istati membri jistgħu jifmu illi il mota kif jiġu għaletti u din l-idea kollha huwa ta' żball. Din hija l dan huwa l-aħħar diskors tiegħi fil-Parlament u nixtieq li neħu dan il-superstat u laqqas li noħolqu armata għaliex ma jkun hemm xejn tajjeb li joħroġ minna u nittama illi dan kollu jerġa' jmur lura u nirrispettaw lill istati membri u d-demokrazija. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Balak. Issa, kellima uh, u membri individwali nibdew mis-sur Buzek. Grazzi ħafna, Sinjura President. Irridu nsaħħu l pilastru tad difiża tal-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-ftejm eh, Atlantiku. U dan mu difiża mhix biss kwistjoni ta' sigurtà iżda wkoll l-iżvilupp tal-industrija fl-Unjoni Ewropea bħala eh, persuna li eh, rapporter ta' l-kwistjoni ta' l-enerġetika huwa tajjeb li qed noħolqu industrija ġdida X'qed ngħidu dwar dan il-fond? Dan x'inhu? Hemm tliet affarijiet. L-iktar eh, parteċipazzjoni wiesa kemm jista' jkun tal-kumpaniji Ewropej bosta fondi għal riċerka u żvilupp għal difiża u l-appoġġ tal-stati membri għal xiri ta' innovazzjoni ta' teknoloġiji bejnietna kollha flimkien u dawn kienu riżultati ta' konferenza li saru ġewwa reġjun eh, fil-reġjun tiegħi fil-Polonja eh, u llum irnexxilna niksbu propju dan. Illum grazzi għal tali deċiżjoni għal Fond ta' Difiża Ewropew. U um, l-Ewropa se tkun tista' tuża l-aktar eh, teknoloġiji moderni prodotti propju mill-intrapriżi żaru medji tagħna stess. Nixtieq nifraħ lir rapporter Binkowska għal proposta ta' dan il-Fond eh, Ewropew ta' Difiża l-Onorevoli Krahowski rapporter. Eh, grazzi ħafna ta' dawn negozjati eccellenti għaliex kienu eccellenti, għaliex kienu diffiċli ħafna u grazzi l shadow reporters kollha u anka l-Onorevoli Krostet li kienet rapporter ta' program preċedenti eh, ma' kwistjoni relatata wkoll. Grazzi ħafna dan huwa pasta jew f'direzzjoni tajba. Grazzi. Kiitokset edustaja Busek ja sitten edustaja Viktor Bostina. Grazzi sur Busek. U issa Viktor Bostinaru għal żewġ minuti. Signora Komissarju, grazie ħafna tal-mod eċċellenti ta' negozjat li wettaqtu. Metanna uh, da' sekter di tibridi li jinbidlu minn żmien għal żmien, eċċetera. Aħna atturi globali bħalissa l-Unjoni tal-Ewropea fuq difiża u sigurtà hija ta' tassi fuq iċ-ċittadini kollha. U aħna il-politika komunità difiża hija parti importanti tal-istraġija tal-Unjoni Ewropea lan ta' din l-istrateġija immaniġjata tajjeb mill-Kunsill huwa biex aħna niġġestixxu l fond tad-difiża. Mill-2021 sa l-2027 għandna priorità kull ma jmur tikber fuq is-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni tagħna biex insolvu jew nibdew eh, insolvu l frammentazzjoni tad difiża li għandna huwa li rridu nevitaw eh, affarijiet xogħol doppju u aħna l-objettiv ġenerali tal-fond kien ta' priorità l-iktar importanti għall grupp politiku tagħna għal effiċjenza iktar kbira fl-industrija tal-difiża u jkollna suq intern integrat fir-riżorsi ta' difiża u l-appoġġ għar riċerka u d-difiża. Eżis kollegi għandna opportunità biex inkomplu dan il-proċess e, e, permezz ta' regoli kif hemm fiċ ċarter tal-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll inżommu f'moħħna in-NATO. Jiena kelli l-privileġġ li naħdem fuq dan id-dos il-fajl f'dawn l-aħħar snin nixtieq allura nirrakkomandalkom biex tivvutaw favur dan dan dan hu l-aħħar intervent tiegħi f'din l-awla nirringrazzja ħafna f'da 12-il sena li jiena ħdimt fġieħ il-, il il sena irridu nibqgħu paċifiċi ma qatt ma rridu nkunu bla difiża. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Anna Joel Ferrera. Grazzi Sinjura President, Kummissarju, 3 biljun euro huwa eh, kemm l-Unjoni Ewropea tonfoq fuq l-industrija militari fl-Ewropa flus li jistgħu jintefqu biex naħdmu kontra il faqar l-ispiża, koeżjoni soċjali. Dawn il-flus, dawn il-biluni se jmorru lejn il-gwerra, li niffinanzjaw l-industrija tal-gwerra u nibqgħu mixin favur eh, mewġa militari li ta' tħassib għal dawk li jħobbu l-paċi. L-ideja bħal dejjem kienet li aħna niftħu riċerka u żvilupp għall-użu militari Din hija sempliċiment u eżempju ieħor ta' dan. Nies li huma wara l-gwerer iridu jixprunaw l-industrija militari u mhumiex ħbieb tal-paċi. Dan mhux fl-interess ta' ċittadini Ewropej ejja nħalluha din il-ħaġa hemm mod differenti kif naħdmu l-affarijiet, naħdmu favur il-paċi, mhux favur il-gwerra. Grazzi Is-sur Pitikoffer ippreżenta blue card. Taċċetta din il-blue card sur Ferrera. Sur Ferrera għandek blue card għalik. Qed nitkellem miegħek fil-Finlandiż. Tista' taċċetta din il-blue card iva 30 sekonda għall mistoqsija Grazzi. Sur Ferrera. Jiena naħseb li kien interess, naħseb li kienet interessanti li inti ikkritikajt l-ekkim sejjaħ militarizmu tal-Unjoni Ewropea. Kif tista' tispjega illi l-gure tul in-negozjati kollha qatt ma bagħtu l-ebda membru biex jidħol fid-diskussjonijiet. Xi dritt għandek inti titkellem fuq militariżmu u tikkritika dan minna ma tagħmel ix-xogħol tiegħek l-ewwel. Tweġiba. Inti tista' tara li mhux bl-appoġġ tal-grupp tiegħi illi tridu tonfqu 3 biljuni fuq armamenti. Huwa possibbli n-nies jivvotaw mill-grupp tiegħek iva. Iżgur mis-soċjalisti, u min-naħa tal-lemin jiena konxju kif inhi mibnija din il-kamra aħna din f'minoranza veru imma illum hija għada nibdlu l-pożizzjoni tal-maġġoranza u rridu nelbu din il-mewġa lejn il-militarizmu fl-Unjoni Ewropea. Il-ħodor eh, u oħrajn eh, ġieli kienu id-fit biex jaħdmu fuq dawn l-affarijiet grazzi u issa l-onorevoli Tarant għal minuta kjoġbuk. Sur Tarant. Grazzi, President. Jiena nappoġġja soltu l-kollega tiegħi l-Onorevoli Ferrera u fuq eh, l-opinjoni tiegħu fuq iċ-Ċina u l-Istati Uniti ma llum ikolli ngħid li avolja kritika tiegħu lejn il-proposta hija valida jiena naħseb jaqbel miegħi li l-IDF huwa tard wisq għax is qegħdin nitkellmu biex nilleġislaw fuq il-forza tal-politika komuni ta' sigurtà. Din forza illi fi żmien theddid u attakki diretti din il-forza militari ehm, tipproteġi lill-Unjoni Ewropea u li surbulla kien nixtieq ngħidlu. Iva, din il-forza militari Ewropea minn din mhux se jkollha kmandant Ingliż minħabba l-Brexit fortunatament imma iva se ssir u li sur Ferrera ngħidlu tliet biljun mhux ħmerijiet meta nqisu l budget Ewropew. Grazzi Sur Tarant. Issa jmiss lil Fabio Castaldo żewġ minuti. Grazzi mikro. Kem... Grazzi President, kollegi. Il-vot għadha fuq dan is-suġġett huwa fit-tmiem ta' proċess wil ħafna mhux ħanoqgħod nirrepeti fuq il-passi differenti li wasalna saw jien kont parteċipi fih il-Parlament jimmonitorja l-iżvilupp tal-IDF. Il-vot ta' għada mhux se jkun it-tmiem ta' dan il-proċess ma jkun il-bidu. Il-Parlament irid ikun ma jridx ikun spettatur imma tur prinċipali. U iż-żmien li aħna wasalna biex aħna naslu għal dan juri kemm konna attenti il-parlament irid ikompli jsemma leħnu biex l-IDF ikollha forma Ewropea, davveru Ewropea. U jrid ikun finalizzat bl-aħjar teknoloġiji mingħajr assenjazzjoni diretti, diretti kif qedna f'Diċembru f'din l-istess awla. Nittamaw li jiġu applikati mingħajr eh, eh, problemi imma l darboħra nix nixtieq ngħid dak li ma jindix issir li DF ma trix tkun strument fuq fu affarijiet bilaterali rridu li l-IDF ittejjeb il- il-kooperazzjoni il ta' entitajiet mal-Unjoni Ewropea irridu li l-IDF ukoll iżżid il kapaċità Ewropea f'dak li għandu xaqsam mal-IDF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 ma kien rinforzando la nostra industria. Għandhom jirrinforzaw l-industrija u tibqa' mif tikkonsidra sinerġija u li itf għandha tkompli eh, għandha suppost iżid tidħol. Operazzjoni di guerra. Grazie. Thank you very much, colleague. I think this was a master performance by the interpreter. Naħseb l-interpreti wet u biċċa xogħol eċċellenti dwar kif għandhom kif għandhom jinterpretaw daqshekk maġġel. Jekk jogħġbok darb'oħra tkellim ftit iktar bil-mod. Ittajt il-Presidenta. Mela, kellim li jmiss. Għal minuta taw nofs, il-kellim li jmiss. Grazzi President, jiena kuntent ħafna illi fuq livell Ewropew ħanamlu kontribut daqshekk sinifikanti biex nipproteġu ċ-ċittadinanza tagħna minn tedit estern għax dik hija raġuni għaliex għandna din l-IDF. Iridu ntejbu sitwazzjoni ta' sigurtà u għalhekk aħna għandna nagħmlu iżjed flimkien u għal din ir-raġuni naħseb hija ħasra kbira li partijiet ta' din il-Kamra ma jridux iħallu liċ ċittadini li jkollhom din is-sigurtà addizzjonali. U jiena naħseb illi qed il-ċittadini maħniex qegħdin nirrispettawhom. Fil-Mali kien hemm soldati li kienu qegħdin jaħdmu taħt il- bandiera tal-Unjoni Ewropea dawn aħna rridu nagħtuhom l-armi biżżejjed biex iwettqu id-doveri tagħhom. U jiena naqbel ma dak li qedna qabel irridu nassiguru raw li 13 biljun euro illi intefaw mal-ġempal għal riċerka u xiri pubbliku biex nżilu l-kapaċità tagħna u għandna bżonn nagħtu prova illi l-ammonti jkunu koordinati aħjar u użati fil-futur. Il-Kummissjoni tittaġixxi mhux tinkoraġixxi biss sistemi kbar bħal ġellieda u tankijiet għandhom bżonn ikollhom white paper li tispjega liċ ċittadini daw il-flejjes kollha għal biex qegħdin jintużaw. U rridu nisħu fuq l-awtonomija strateġika u nagħmlu ċar liċ ċittadini u n-negozji id-direzzjoni li rridu nieħdu u li nivutaw favur da kollu għada u għabis l-ewel pass. Kuntenti naraw illi Udo Barman kif ħajvota. U nistgħu nistennew pożizzjoni personali għada minnu. Grazzi il-kellim huwa l-Univer Razzati għal minuta u nofs għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Signor Kommissarju, l-lum qed niddiskutu kwistjoni li hija marbuta ħafna mad-difiża tal-Unjoni Ewropea u s-sigurtà. Il-flejjes għal xiri ta' armamenti ġodda hija segmentata ħafna 16% tal-xirjiet eh, u 7% biss tal riċerka u l-izvilupp isiru biss mill-żewġ eh, stati membri u l-iktar tlieta u b'riżultat ta' dan minkejja l-riżultati għad-difiża u ma darbtejn ola minn dawk mill-nefqa eh, tal-Federazzjoni Russa, per eżempju, l-ħidma konġunta tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari fl-interoperabilità tal-armati tagħna Eh, jirrikjedi ħafna iktar eh, eh, milli jagħmel. U l-aggressjoni li ġeja minnaħa tal-Federazzjoni Russa jew fundamentalizmu Iżlamiku jirrikjedi li aħna dawk il-kapaċitajiet ta' difiża tal-Unjoni Ewropea nsaħħuhom iktar u dan huwa strument illi jista' jirrealizza propju dan din il-mira. F'dan il-kuntest il-kooperazzjoni ta' difiża fis-settur ta' difiża u l-iżvilupp u r-riċerka f'dan il-qasam huwa importanti ħafna speċjalment eh, fost l-Istati membri u grazzi għall eh, proposta tal-Kummissjoni Ewropea għanna jkonna 13 biljun disponibli u dan hija somma li se permetti tisħieħ tal-iżvilupp u r-riċerka tal-settur tagħna. Xtaqt nisħaq però li għanna nżommu l-bilanċ f'dan sabiex niksbu l-potenzjal kollu tal-istati membri kollha fosthom il-potenzjal kbir tal-difiża, tas-settur tad-difiża fil-Polonja ġewwa il-belt ta' Radom. Grazzi. Kiitokset edustaja Rosati. Ja sitten siirrymme puheenvuoroon. Grazzi sur Rosati. Naddu issa għal proċedura KHDI għandna tliet talbi tal-kelma. L-ewwel jiri xfixi għandek il-kelma. Grazzi għatih, Presidenta. Kont qed nisma li d diskussjoni kollha kemm iba attenzjoni kbira u ħan appoġġja il proposta jiena naħseb li hija taħtiġa kbira. Kif diġà ntqal dan l-investiment sa jżid il-kapaċità ta' difiża tal-Ewropa u jinforza l-industrija Ewropea u tkun pożittiva għall-ekonomija ġenerali imma kif qed qabel proġetti bħal dan <clears throat> m'għandhomx jgħeddu jmorru kontra il-kooperazzjoni tagħna man NATO. M'għandix kun alternattiv oħra NATO għax aħna fir-Repubblika Ċeka nemmnu li l-kooperazzjoni man NATO hija assolutament vitali. Allura aħna nħossu li dan huwa proġett tajjeb imma l-darba għal darbohra kooperazzjoni ma' NATO hija ħaġa mill-aktar importanti għalina. Grazzi. Nadis Marjas issa imissu jitkellem għal minuta. Grazzi, Signora President. 13 biljun euro għal fond ta' diviżi Ewropew ifisser inqas flus għal budget tal-Unjoni Ewropea għas saħħa infrastruttur, bini ta' infrastrutturi, infrastrutturi l nteklew il-faqar, eċetera. Jiena naħseb daw il-flus se jmorru għall benefiċċju <clears throat> ta' kumpaniji kbar tad difiża fl-Unjoni Ewropea dawk li jbijaw eh, armamenti lis Saudi Arabia jew lit Turkija. Donald Trump qal li l-Ewropa biex tpoġġi tpoġġidija fil-but u tħallas meta niġu għad-difiża tagħha u jidher li dak li qegħdin nagħmlu qed nersqu lejn l-Unjoni Ewropea dejjem iktar militarizzata u xi tfisser fil-prattika. Jiġifieri ħajkun niżjed kumpaniji ta' militari fl-Unjoni Ewropea li jbijaw armamenti li tielet dinja. Grazzi. Grazzi sur Marja suttilet wieħed it-tielet kelliem taħt keġdijaj. kontra dak li, al kontrarju ta' dak li kienu qed jgħidu ħaddieħor dan huwa kontra dak li qed jgħidu li mhux qed nibnu e, Ewropa militarizzata. Dan imur kontra l-integrazzjoni. Ma nafx il-Ġermanja xi trid e, tgħid biha. Il-Ġermanja waqgħet taħt in-NATO wara t-tieni gwerra dinija l-Istati Uniti wkoll e, din militarizzati. Iżda x'benefiċċju il-Polonja għandu jkollha f'dan kollu ma nistax nifhimha. Is-sovranità et natuwa eh, bażikament natu l-kontroll tal-armata tagħna fisem Eh, fidejn l-Unjoni Ewropea. Hemm teddida kbira u s-sena li għadiet il-Kummissjoni Ewropea spjegat li maħniex pajis eh, pajjiż indipendenti. Jekk daw se jkollhom armata sieħa se jagħmlu qed bijaw l-identità tagħna bħal għamiltu fil-Ġermanja fit-tieni gwerra dinjija. Grazzi. Issa nistgħu nagħtu l-kelma lura l sinjura Kummissarju Grazzi ħafna, Signora President, lilkom il-koll, għaziz membri, grazzi għall kummenti tagħkom, l-osservazzjonijiet kollha tagħkom. Dak li nixtieq ngħid huwa bl-ebda mod dan ma kienx fajl faċli li ftenna fuqu minna lkoll u tliet istituzzjonijiet Ewropej. U għal oħra, nixtieq ringrazzja lilkom ilkoll li b'dedikazzjoni kbira provajtu ssibu il-kolli provajna nsibu ftejjin fuq dal-fajl. Nixtieq nitkellem fuq żewġ punti. L-ewwel fuq il-kooperazzjoni għax ħafna minnkom irreferejtu għall-ammont ta' flus. Nixtieq ngħid dan għal darbohra in-nuqqas ta' kooperazzjoni fl-industrija ta', militari eh, għandha e, spejjeż bejn 25 sa' 100 biljun fis-sena minħabba li m'għandniex kooperazzjoni fis-settur tad-difiża. U mbagħad it-tieni punt l-armamenti. U t-tratat hawnhekk huwa hija ċara ħafna. Hija kompetenza unika ħafna tal-Istat Membru aħna ma nibidlujiex bl-ebda mod permezz ta' dan regolament ma nix qed inżidu l-esportazzjoni ta' armamenti l-intenzjoni tagħna hija li naqsu id dependenzi tagħna fuq pajjiżi